apparat jekk ma tafx tużaħsew u jekk inti minn tista' tobdi jekk inti jgħidlek idur fuq il-lamin u tidur fuq il-xalluk minn flok. Grazzi, Sinjura Jensen. Mela u dan id-dibattitu u nvutaw għada fl-ofsinar dwar dan il-punt. Issa naddu għal punt li jmiss fuq il-formalitajiet ta' dikjerazzjonijiet tal-bastimenti meta jitlu fil partiti jew joħorġu minnhom. Ir-rapporter Sur Dirk Sturks. Erba' minuti jekk jogħġbok. Grazzi, Sur President. Mela jekk għandek container kommerċjali jimur minn Dansk għal Antwerp, mela il-container jibqa territorju tal-Unjoni Ewropea l-merkanzija ma ġalfejn li niddikjarawa. Però jekk toħroġ, jekk segwi rot toħra, hija isek titqis iża ħirġa mill-dwana, mill-territorju ta' dwana Ewropea u għalhekk ċertu regoli oħrajn applikaw u għalhekk għandna nsolvu dawn il-problemi. Aħna wasanna għal sejjim u għalhekk nixtieq nirringrazzja dawk li ħadmu għal um, Konsilu għal Kummissjoni u għanki kollegi kollha tal-Parlament tal-li l-għajnuna tagħhom il ħakna dan il-ftejjin. Aħna rnexxina li konna semplifikazzjoni ta' proċedura amministrattivi b'skambju ta' informazzjoni elettronika elettroniċi u billi użajna portal wieħed. biex inkunu jinistaw inlestu l-formalitajiet, nistaw seħu l su one-stop shop. U dawn huma għal dawk il-bastimenti li biss qegħdin joltu portijiet Ewropej. Iżda meta niġu għal merkanzija li qed tiġi trasportati speċjalment fil-każ li dawn jinsabu f'pajjiż terz dan mhuwiex possibbli jagħtu għalhekk għandna nsolvu din il-problema tal-merkanzija fejn titabba u jew iħottu din il-merkanzija. Għanna bżonn tip ta' katina li tinħoloq eh, għal dawn it-tip ta' trasport li seħ. Apparti jekk ikun hemm il-sin wieħed tal-komunikazzjoni, l-Ingliż. Xi kollegi kellhom xi riservi dwar di, iżda l-Konsill ma rridx bl-ebda mod jafbija di tal-sin wieħed komuni u l-istati membri però xorta waħda irridu jużaw xi tip ta' komuni ta' komunikazzjoni komuni. Kemm għal-lingwa bil-miktub kif ukoll dik bil-fom. U għalhekk għandna bżonn naslu għal-lingwa komuni. Umbat għandek ċertifikat ta' essenzjoni ta' min et is-suq. Min qed jgħid li l-Kummissjoni li ħajjeżaminawha di u jaraw jekk forsi xekunam jkun hemm Ewropew għal dan it-tip ta' ċertifikat biex jaraw jekk ikun xem tħulu ħruċ, ħruġ tħulu ħruċ ħruġ ġopport jekk qed dan il-bastiment għandu l-istess destinazzjoni. Dan kollu għallu li dan kollu seħ fl-2010, jina xtaqt li dan seħ qabel, imma issa l-menu wara l-ewwel qarri nistgħu nagħmlu iktar progress. Dan huwa kollu importanti f'dan kien xaqsam it-trasport ta' bastimenti f'marittimi interni, il-miet interni, għaliex dawn irrid ikun sostenibbli dan il-mezz ta' trasport u rridu nqisu wkoll in-navigazzjoni bħal-kosta. Il-konstil middera jittamel il-ħajja diffiċli għaliex qed tħares biss lejn l-ispejjeż ma qatt ma tqis kemm din tista' tina vantaġġi din it-tip ta' miżura ma tistax tara kemm importanti li wieħed jaħdem mod iktar maġġel u għalhekk iktar effettiv u dan jirrifletti mod negattiv eh, eh, l-opinjoni tal-Konsil u l-imġiba tal-Konsil f'dak li nixaqsam it-trasport Ewropew. Jiena din tista' ġibni il-ħin kollu, għalhekk jina kuntent ħafna bil-ftajim li aħna rnexxinna nilħu nittam il-kollegi tiegħi jappoġġawha. Grazzi tassew il-Sur Kummissarju, il sur Kallas. Sur President Membri Onorevoli, l-emennet ringrazzja l-rapporter, il-Sur Sterks, tal-sforzi tiegħu dwar din id-direttiva fuq ir-rapport formalitajiet ta' rapportaċ għal bastimenti illi huma deħlin jew ħerġin mill-partijiet din huwa punt u pass importanti ħafna għax miex kwistjoni bista formalità. Din id-direttiva tissemplifika il-formalitajiet amministrattivi u ħal tnaqqas l-spejjes għakol għal-konsumatur. Din se tgħin ukoll biex il-short sea shipping, ġviri il-vjaġġar marittimu uh, fuq rotot osra, ħajkun iktar faċli. Ħajn provaw neħu kull tip ta' xkil biex provaw ikonna rutini amministrativi semplifikati għafna drabi dawn il rottot ta' marittimi u rridu jaddu minn proċess kompless anki jekk qed nitkellmu dwar prodotti li għandu xaqsuma suq intern u għet jaħdmu f'territorju intern li huwa fiħdan l-Unjoni Ewropea. Dan kol il-birokrazija kollha twassal għal spejjeż amministrattivi zejda. Id-diskussjoni u kod kelmet dwar l-iskadenza l-portijiet Ewropej biex jaċċettaw il-formalitajiet tal-portijiet. Kien hemm proposta 15 ta' Lulju 2015 u lin ħana naċċettaw ukoll din il ħtieġa biex ikun nistgħu ndaħlu dan il-single window portal wieħed ukoll bħala rapport ġenerali tal kunsil Aħna kun bħala Kommissjoni l-estilin isu il-ħtiġa għal għal ċertifikat wieħed għal pilotaġġ u il-Komissjoni ser tikkomunika s-sejbit tagħha l-istituzzjonijiet u bata tresa proposti bażi ta' dawn is-sejbit. Il-Komissjoni wkoll taċċetta r-rapport fuq ħafna kwistjonijiet oħra, pal pereżempju twessih possibbli għal il-mijiet interni navigabbli kif ukoll il-trasport marittimu intra EU li kollu ċertu rapporti ma dawk il-pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea il-ġbita statistika post oħrajn. Il-Kommissjoni kol tappoġġa il-kompromess li ntlaħħaq mill-rapporter Sur Starks u il-Presidenza tal-Konsil. Dan huwa kompromess tajjeb bilanċat li huwa msejjes fuq il prinċipi tal-proposta tal-Kommissjoni. Grazzi. Kallas. Grazzi Sur Kallas, issa ngħaddu il kelma lis sur Grandes Pasquala għal minuta u nofs. Grazzi President, grazzi Sur Kallas. Din hija direttiva li tiffettwa l-formalitajiet ġewwa l-partijiet għall bastimenti li jidħlu jew jitilqu mill-partijiet. Din titratta trasport marittimu f-distanzi osra u wkoll titratta wkoll is-simplifikazzjoni tal-formalitajiet kollha dokumenti uffiċjali li jridu jiġu mimlija minn dawn il-bastimenti u wkoll l-ispezzjonijiet ser jisiru fuq uh, rat frekwenti. Xtaħi ir rapporter U bħala xi dawra rapporter jiena nħoss li jiena rrappreżentat eh, sew fil-verżjoni finali u wkoll eh, il-kontributi tiegħi ġew inklużi wkoll. Dak kien proċess li dam ħafna iżda aħna rnexxilna nilħu ftehim bil-mod il mod mill-Kumitat ta' Trasport sa' Trialogu, ġifiri fl-ħar mill-ħar ġifirina nixxina eh, niksbu ftejn bejn it-tlet istituzzjonijiet. Hemm aspetti importanti li dwarhom ir rapporteru Sul Kalax tkellmu hemm ukoll kwistjoni tal-lingwa li għandha tiġi ntużata wkoll il-data ta' meta din se tidħol fis-seħ huma wkoll importanti. Jiena naħseb li dan huwa xogħol eċċellenti nixtieq nifraħ li Sinjura Estex u wkoll ehm, nixtieq nifraħ lill kummissjoni għal nijiet li rnexxilha tilħaq u wkoll tal-li rnexxilha eh, staqa' tal Nikoll tikseb tejn bejn it-tliet istituzzjonijiet. Issa ngħaddu għas-Sinjura Sirekjani għal żewġ minuti. Grazzi, President. Nirringrazzja rapporter Stilks li għamel xogħol eċċellenti fuq dan ir-rapport illi jindirizza l-problema ta' twessiħ tal- eh, ta' trasport, ta', ta, ta mezzi ta' trasport, u anki sa' rigward ta' trasport ta' eh, merkanzija fl-Unjoni Ewropea sabiex ma' jkunx hemm kontrolli inutili Dan l-ispazju mingħajr frontieri mhux biss huwa importanti sabiex l-affarijiet jaħdmu sew imma sabiex ikun hemm iktar semplifikazzjoni li dan din tibda ssir effettiva kullimkien fl-istess ħin. Dan se jolqot l-ispazju kollu Ewropew marittimu sabiex dawn it-trasport tal-merkanzija tal bil-baħar ikun iktar uh, eh, attrajenti jekk ikun użat bl-aħjar mod possibbli. Illum il-trasport tal-merkanzija bil-bahar jirrappreżenta biss 10% tat trasport kollu Jekk dan ovvjament ibati dan is-settur minħabba l-formalitajiet amministrattivi li huma imposti fuqu. Hemm bżonn li eh, dan din id-direttiva tidħol fis seħma l kemm jista' jkun sabiex dan il-pis jitneħi. Hemm bżonn ta' aktar simplifikazzjoni amministrattiva fil-fatt il-bat ta' informazzjoni permezz ta' mezzi elettroniċi ma tantx hija effiċjenti jekk il-mezzi elettroniċi ma jkunux interoperabbli fil-rigward tal-lingwa naħseb li lingwa komuni se tgħin l-anifikazzjoni marittima fl-Ewropa għallek kunem l affarijiet jisiru iktar malajr inqas eh, pisijiet u inqas dewmin amministrativ. Grazzi. Grazzi, Signora Serrakjani. Tu Issa ngħaddu l-kelma li sur Besset għal minuta u nofs. Eh, merci. Grazzi, Sur President. fuq eh, titlu tal-sur Stex li huwa naqra twilu hemm e, valur li huwa importanti ħafna li mur ħafna lil lin mill-qafas amministrattiv u tekniku li hemm insemmi f'dan il-titlu hemm għażla politika ikbar sabiex il- dan is-settur tat trasport marittimu jsir iktar attrajenti, iktar kompetittiv li fl-opinjoni tagħna huwa settur li għandu futur sabiħ d-dimu huwa l-mezz tat trasport l-iktar favorevoli meta uh, wieħed jaħseb dwar il-ħsara li ssir fl-ambjent, lill-ambjent. Il-rapport eċċellenti tal-Sur Sterks uh, eh, jipermettina namlu passi il-qoddim importanti il-għan tagħna huwa minħu is-settur issa permezz ta' din id-direttiva is-settur marittimu dak ta' trasport bil-baħar se jkun iktar armonjus, iktar koordinat u iktar semplifikat. Għal daqstant aħna bla ebda riserva napoġġaw dan, se nappoġġaw dan il-rapport meta nivvotaw, anki kieku konna nixtiequ li kunem iktar severità eh, fl-implementazzjoni, anki kieku nixtiequ li kunem iktar rida tajba fil- Eh, l-użu tal-lingwa waħda eh, f'dan il-qasam partikolari madana kollu il-kompromess mill-ħoq mal kunsil u għacċettabli għalek aħna se nappoġġaw dan il-rapport mingħajr ebda riserva. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Besset, sena dol kelma li sur Peter Van Dalen għal żewġ minuti. Grazzi. Eh, rigward il-rapport ta' Sur dan huwa kontribut kbira trasport marittimu nistgħu ngħidu wkoll il-tabbija u il-ħadd tal-merkanzija dan huwa importanti ħafna. Umbat għandek l mijiet interni, il port supposta jgħidilna jekk dan għandu xjot ta' settur ta' navigazzjoni tal mijiet interni, nittamaw illi li E ikonna konklużjoni pozittiva biex inkunna leġizazzjoni xirqa. Hemm ukoll possibilità li nifavorixxu anzi li nagħmlu it-trasport iktar effettiv imma jkun hemm kwalità ħjar tal-pilotaġġ eh, jekk ikollna dan iċ-ċertifikat ta' eżenzjoni tal-pilotaġġ. Istati membri sabu tip ta' formulazzjoni għal lingwaġġ komuni, l-sin komuni, għallu ħaj jipruvaw jisimplifikaw kemm jista' jkun il-tip ta' komunikazzjoni li seħ. Iżda, jekk xorta jibqa' jkollna persuni li jmutu u xorta mux nkomplu ma niftemux bejnietna meta l dawn it-tip ta' disgrazzi mela jina naħseb illi Għadan kif distaqsam, trasport fuq il-miet interni nafikabli hija xi ħaġa e- e- e- essenzjali li hija li nużaw l-Ingliż. Grazzi għal minuto nofs Signora Rike. Grazzi, Sur President. L-ewwel nixtieq nirringrazzja minn qalbi lis sur Sterks għax-xogħol li għamel u nifraħlu u kol għal rizultat tal-negozjati li kellu mal-Konsil il-test li se nivotaw fuq waqt il-plenarja u jirrapprezenta pass il qoddim importanti sabiex għalħol in ta' spazju Ewropew eh, marittimu minajr ostakoli u jati valur mizjut li tant meħtieġa f'dan il-moment ta' krizi u fl-istess ħin promozzjoni ta' mezzi ta' mezz ta' trasport li ma jemx saru lill-ambjent, il-kompromess mill-ħuq mal konsil huwa ambizjus, mhux biss eh, eh, inaqqas il-formalitajiet tal-bastimenti meta li joħorġu il-portijiet, imma anki tejjeb it-titjib l-iskambju eh, ta' informazzjoni issa dwar il-kwestjoni tal-lingwa li hija kwestjoni delikata, naħseb illi il-kompromess jipprovdi soluzzjoni xirqa. Eh, nistaw nifaċilitaw il-komunikazzjoni mingħajr ma nimponu lingwa waħda, proposta eh, ta' lingwa waħda ma' isseċ ukoll il-speċifiċitajiet ta' dan kollu, per eżempju, il-fatt li żewġ persuni li qed jikkomunika ma jiftehmux bejniethom dan jista' jwassal għal eh, diżastri serji. Bżonni li dawn il-miżuri ġi implementati mara kemm jista' jkun grazzi għax-xogħol li għamel is-Sur Stex. Grazzi. Grazzi Sur Rike. Issa ngħaddu bil-proċedura tal-KHDI u ser ngħaddi il-kelma lis-Sinjura Tikaw. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie, President. Id-direttiva e dwar rapportaġġ tal-fermilitajiet tal-bastimenti li jitilqu jew jitlu fil-partijiet tal-Istati membri tinkludi simplifikazzjoni tal-formalitajiet u wkoll l-użu ta' skambju ta' informazzjoni u wkoll l-introduzzjoni ta' sistemi marittimi. L-implementazzjoni ta' din id-direttiva teħtieġ kooperazzjoni tajba bejn l-awtoritajiet relevanti. Rapport tal-Parlament sal-31 Diċembru 2011 fuq l-iskop ta' simplifikazzjonijiet proposti minn din id-direttiva fuq it-trasport u għal eh, l-Inland Waterways. Nixtieq nkunu nafu eżattament din is-sistema ta' formazzjoni hija kompatibbli ma' SafeCNet platform li hija kompatibbli wkoll ma' l-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Issa biex ikollna komunikazzjoni aħjar ir-rapport jirrakkomenda permezz ta' Amenda numru 9 l-użu ta' regola 14 ta' Sonus Convention li titlob li l-Ingliż għandu jkun il-lingwa li tintuża f'dawn il-laqat. Issa ngħaddu l-kelma lis sinjura Kesin Meissner. President, der Kommissar sprach von einem europäischen President. Il-Kummissjoni tkellmet dwar żona eh, marittima mingħajr frontieri u din hija xi ħaġa li sant neħtieġu u dan ir-rapport se din id-direzzjoni. Il-verità hija li 95% tal-esportazzjoni tagħna eh, tgħaddi permezz tal-baħar. U wkoll hemm ħafna merkanzija li tgħaddi permezz tal-portijiet għal dastant din hija xi ħaġa essenzjali ħafna ħafna iktar Eh, importanti hija li jkollna l organizzazzjoni u mm, dan iva nista' naraw fir-rapport. Ma tistax tipprova hemm bżonn li jsir ħafna Smajt ukoll li xi idea varje bħal pereżempju li għandu jkollna semplifikazzjoni permezz tal-eżenzjonijiet tal-palutaġġ u hija ħasra li m'għandniex xi ħaġa ta' dan it-tipu li m'għandniex lingwa unika waħda li qed nużaw eh, fid-diskussjonijiet tagħna. jista' jkun li minħabba l-fatt li jitkellmu ħafna lingwi differenti jisiru wkoll jinqalgħu ċertu inċidenti. U allura għandna nagħmlu l-istess bħalmanna manna fis-settur tal-avjazzjoni fejn użaw lingwa waħda biss komuni. Grazzi. Grazzi. Issa ngħaddu il-kelma lil kummissarju u mbagħad nagħdu l-kelma lir rapporter jekk jogħġbok il-kummissarju. Membri onorevoli, grazzi ħafna, grazzi tal-kummenti tagħkom u għal appoġġ unanimu għal din il-proposta. Jiena kuntent b'din il-proposta li x'din hija huwa pass importanti ħafna il-qoddim iżda wkoll għandna pass ikbar iktar tard ġifiri nistabilixxu il-żona marittima unika għal bastimenti Ewropej din hija kwistjoni ta' ostakli għadwana Issa palissa nitkellmu dwar formalitajiet, iżda nista' naraw ukoll li din hija importanti ħafna u ser issir dejjem iktar importanti din mhijiex biss kwistjoni amministrativa li hawnhekk kienet qed nitlob l-appoġġ tagħhom ukoll. Biex tagħmlu l-istess fil-gbar tal-formilitajiet ta' dwana li għadhom ħafna iktar uh, komplessi u kol kontroversjali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna komissarju u sena dil-kelma li sur Dirk Sturks, il-rapporter. Eh, Ik wil ze ook bedanken voor de vriendelijke. Nirringrazzja lil daw kollha li jenuni fil-xogħol tiegħi u għal klim ġentili tagħkom il-Kummissarju u s-sadu kif propju semma punt importanti l-kwistjoni tal-dwana. il sistema tad-dwana mandiċ tkun separata minn dik tal-dik eh, marittima bżon li komunikaw bejnietom sur kommissarju anki f'din id-direttiva. Hemm ċerti kompiti illi eh, tittamil int per eżempju kwistjoni tal-pilotaċ illi għandha rwol importanti ħafna u l-importanza kbira tal-komunikazzjoni bejn il-portijiet u anki il-navigazzjoni minn port tal-liħor navigazzjoni fuq il-kosta tul il-kosta. Anki navigazzjoni fil-miet interni ma tantx fil-fatt eh, huwa relevanti hawnhekk hemm bżonn li jkun hemm konnessjonijiet tajbin ma nix ninsuh dan. Mbagħad dwar il-lingwa din il-lingwa komuni li qed nisimgħu dwarha huwa eh, hija ħasra illi ma nistgħux ngħidu ejjew nużaw biss l-Ingliż hemm ċerti stati membri illi eh, eh, ma tantx oġobhom din l-idea fejn il-kwestjoni tal-lingwa f'pajjiżi hija importanti ħafna jiena nuża l-lingwa tiegħi kull darba li nkun nista, pereżempju hawnhekk f'dan il-Parlament, imma hawnhekk f'dan il-każ il-kwistjoni tal-lingwa ma nix nużawa bħala odda emozjonali imma propju eh, għal raġunijiet tekniċi hemm bżonn li jkun hemm lingwa komuni. Dana eh, ir-rapport issa tassew jirrappreżenta eh, progress il-qoddim anki f'dak li għandu xjaqsam mal-kuntatti li aħna jkonna mal-organizzazzjoniet marittimi internazzjonali Mbagħad hemm il-persuni illi eh, qegħdin moħbija wara din il-kwestjoni tal-lingwa komuni, persuni li jistgħu jitkellmu bl-istess lingwa jistgħu wkoll jikkontribwixxu biex jinħoloq settur marittimu li jkun effiċenti iktar, iktar sikur u anki illi jieħu kont tal-rekwiziti ambientali. Grazzi ħafna uh, sur kommissarju għall appoġġ għall-artiklu 11 li inti tajtna. Il-diskussjoni issa maluqa u aħna eh, nivvotaw fuq dan ir-rapport għada f'nofsinhar. Well, the next item is the... Il-punt li mis fuq l-agenda tagħna